l'organizzazzjoni. Good afternoon everybody. Thank you very much for coming to this high-level conference on migration management. Grazzi u merba din il-konferenza fuq il-ġestjoni tal-immigrazzjoni organizzata mill-Parlament Ewropew. Il-jum puntu ta' qabel il-Summit Ewropew. Mela, biex nirringrazzja lill president tal-Kummissjoni Ewropea Hemm kooperazzjoni tajjeb ħafna bejn il-Kummissjoni u l parlament Ewropew fuq dan is-suġġett. Today is possible to Illum tistgħu tisimgħu u titkellmu bil-lingwi Ewropej kollha. Hemm it-traduzzjoni interpretazzjoni minn dawn il-lingwi kollha. Jiena ser nitkellem bil-istin nattiv tiegħi Italjan illum. Grazie per essere. Grazie tal-li ġejtu hawnhekk ta' stant biħġarkom għal din l-okkazjoni id-data u l-post ta' dan l-avveniment mhux b'kombinazzjoni. Il-bieraħ kien il-Jum Internazzjonali għal rifuġjati u għadda bħal mattilkom il-Kunsell Ewropew is-Summit illi saf l-aħħar jistajati spinta lil politika tal-immigrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Sa mill-bidu tal-mandat tiegħi jiena qed li kont se niddedika dawn is-sentejn u nofs ta' Presidenza tal-Parlament sabiex nipprova naqqas id-distakk li hemm bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet. Biex inkun nista' nagħmel dan tajjeb illi insemmaw bis-saħħa il-leħen tal-Parlament Ewropew fejn ipoġġu 751 rappreżentant tal-poplu Ewropew. Hawnhekk illum mhux biss rappreżentati l-istituzzjonijiet u l-gvernijiet tal-istati tal-Unjoni Ewropea hemm parlamenti nazzjonali, rappreżentanti tal-Aġenzija Nazzjonali, rappreżentanti anke mill-kontinent Afrikan. Hawn magħhom ukoll bosta atturi li jipparteċipaw fis-sejbin ta' soluzzjoni għal din il-problema, u awtoritajiet lokali, sindki, il-Gwardja tal-Kosta, anki l-autoritajiet ta' assa finanzjarja, nifraħ l-autoritajiet italjani ta' finanzjarja li l-umur universitarja tagħhom, għaw anki rappresentati mill- rikonoxximent, mill-proċeduri ta' rikonoxximent u dan impatriju dawk li jaffru assistenza, dawk li jgħinu l-tfal id-dibattitu tal-lum għandu bħala għan tiegħu l-possibilità illi jinstema bis-saħħa leħinna, leħinkom. Billi nasu anki attenzjoni u nsemmaw leħinna mal kapit ta' stati li ħajltaqgħu għada biex isolvu l-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Ma nistawx nitilfu iżjed ħin irridu naġixxu ta' malajru b'determinazzjoni kbira. Sfortunatament is-sitwazzjoni mhix faċli, iċ-ċittadini qegħdin jitolbuna biex insolvu l-problema bħala Ewropa, dak huwa li jgħid l-Eurobarometru qed jitlob l-istituzzjonijiet biex jafsu fuq tliet emerġenzi l-kbar l-immigrazzjoni, l-ġida kontra t terrorizmu, il-qat fost iż-żaza l astant il-politika soċjali. Aħna ma nistawx inħallu situazzjoni kifini. Situazzjoni li tkompli grava li xem il-gwerra fis-Sirja għaddejja li il-vat nofsani għaddej minn situazzjoni gravi bħal ma dejn minn situazzjoni diffiċli anki il- Maghreb u l-Afrika Subsaharjana. Għanna l-Prim Ministru Zaraj fostna għonek, il-Prim Ministru tal-Libja, illi nirringrazzjaħ il-qijat għonek fostna li ħajkun jista jati xieda ta' kem jaf ikun diffiċli li solvi anke l-problemi interni tal-istati ġewwa l-Afrika. Iżda ħna rridu inwaqfu milli tistkompla it-traffikar ta' nisa u rġiel li jiġu sfruttati minn organizzazzjonijiet kriminali illi jigwadanjaw billi jisfruttaw id-disprament ta' nisa u mijiet ta' tfal ta' rġiel zazah illi tilfu it-tama illi jistaw jiexu f'pajjiżhom illa li xem eh, il-kambjament klimatiku, per eżempju, illi ikompli jimbotta d-desert illi jikol ettari ta' art, jew għaxem il-Boka Haram, jew għaxem il-ġuħ, jew għaxem il-gwerer ta' tribujiet. Miljoni ta' nies sejrin jiffaċċaw minn nofsinar tal dinja li jippruvaw sibu għejxin aħjar. Irridu nsibu soluzzjoni għal din id-dramma li hija ta' tħassib għaċ-ċittadini tagħna. L-Ewropa xi minn daqiet taf tidher dajfa, taf tidher saħsitra indifferenti. U hemm ir-riskju jekk ma nsibu soluzzjoni illi is-sejħiet populisti ikomplu kull ma jmur dejjem jidbu iżjed palli kieku tista' solvi kollox permezz ta' slogan ta' eluq ta' bibien. Ma nistawx niddiżappuntaw li ċittadini Ewropej irridu nsibu soluzzjonijiet konkreti, anki permezz ta' investiment ola. Bekk jina għamilt referenza għall-ebda settur partikolari, iżda l-budget Ewropew li jmiss irrid ikun frott ċerta politiċi li dun investu iżjed għal l-emerġenza tal-immigrazzjoni. Illi mhix biss problema ta' ordni pubbliku ta' sigurtà hija problema politika essenzjali illi iridu jiffaċċaw l-istituzzjonijiet Ewropej. Il-Parlament Ewropew flimkien mal-Kummissjoni Ewropea qegħdin jimpenjaw ruħom sabiex isolvu bl-aħjar mod il-problema tal-rifuġjati illi hija parti mill-problema l gbira tal-immigrazzjoni dritt ta' azil, solidarjetà u salvataġġ ta' ħajjiet huma valuri fundamentali għalina. Dan ma jfissirx illi m'għandniex inkunu weqfin fil ġrieda kontra l-immigrazzjoni illegali. Is-sitwazzjoni ta' tqassim tal-rifuġjati falliet. F'dawn l-aħħar ħames snin l-Unjoni kellha iżjed minn 3 miljun nofs talbi tal-ażil bejn il-fejn u 15 2016 il fuq minn żewġ miljun u nofs. Il-pajjiżi bħal Italja u l-Greċja jridu jitrattaw il bicċa kbira tal-talbiet. Hija tassew inġusta li tħalli numru xkejken ta' pajjiżi jelbu din is-sitwazzjoni eh, apparti l problema tas salvataġġ fuq il-baħar. Mhux din kienet l-Ewropa li xtaqu il-fundaturi. Is-solidarjetà hija l-bażi tal-lejxin komuni tagħna. Iżda ikun ħażin li nagħtu l tor tal l-ġustizzja bla diskriminazzjoni fuq l-Ewropa fil-fatt hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil Jean-Claude Juncker il-għaliex il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea proponiet riforma profonda. l parlament Ewropew flimkien mal-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili u dak tal-ġustizja u l-affarijiet intern qegħdin jaħdmu biex isaħħu l-proposta fejn is-sistema tal-azil tkun iżjed effettiva u iżjed ugwali. Fil-fatt il-votazzjoni fil-plenarja mistennija sa tmiem is-sajf hemm din ir-riforma li essenzjali minna tal-waħda sabiex ikun hemm tqassim b'mod awtomatiku għal dawk li jitolbu l-azil iridu nirrispettaw ir-regoli. Jiena apprezzajt il-talba tal-Kummissjoni il għaliex kien hemm mhux kwestjoni ta' sanzjonar il min ikun hija kwestjoni ta' zamma tal-ftejjemiet il għaliex is-solidarjetà mhix biss meta tirċivija, is-solidarjetà tita' tiegħu wkoll. Jiena nittama' il-ftuħ tal-proċedura ta' ksur tista' twassal għal soluzzjoni tal-problema. Qatt ma kont fan kbir tal-politika ta' proċeduri ta' ksur iżda meta minkejja l-insistenza ma jingħatax widen lil talba u ġust iva u għaxxira illi l-Kummissjoni Ewropea bħala Gwardjana ta' Trati titħol u tieħu azzjoni għandkom mandat il jingħata appoġġ mill-Parlament Ewropew sabiex intom titħlu u tiżguraw li jkun hemm rispettar tar-regoli da stat il-Kummissjoni mhix waħedha fuq dan irdu kunu ċari li xemm wisq konfużjoni l-istati membri ta' spess jew xi stati membri illi ma jirrispettawx l-impenji mit-tieħda u mhux tort tal-Unjoni Ewropea. Dan irridu ngħiduh biċ-ċar, imma anke problema oħra, problema tal-frontieri esterni. Il-pajjiżi ta' frontiera ibatu eżett minn oħrajn li għandhom peace ola minn dak illi Dawk il-pajzi li m'għandhomx frontieri esterni dan il-jotta tal bulgarija l-Ungerija, zda jotta anki għall greċja għall malta l-Italja, għall spanja għall franza għall portugal il-frontiera stara titiġi mħarsa ħjar u tajjeb li nappoġġaw l-għażla tal-Unjoni Ewropea dik l-għażla promosta mill-Kummissjoni li jkun hemm il-Gwardja ta' Frontiera diġà li għal forsi qegħdin jintużaw ġewwa l-Bulgarija huwa sinjal ċar għal pajjiż ta' frontiera li l-Ewropa mhix se tħallija weħedha. Dan huwa naħseb fil-fatt il-modija illi għandna nkomplu fuqha. Irridu nużaw l-istrumenti kollha li għandna inklużi l-istrumenti satellitari, Galileo u Copernicus li jistgħu jkunu utilissimi f'din l-operazzjoni. It-tisħiħ tal-frontieri interni jfisser tisħiħ tas-suq intern. Frontieri ġeb saħħithom ifisser li l-erba' libertajiet jistgħu jiġu mħarsa aħna rridu nħarsu il frontieri esterni mhux dawk interni għaliex li talaq l-bibin tagħna jfisser illi m'intix qed tistaħħaħ il-ġlieda kontra l-immigrazzjoni iżda tiggrava s-soluzzjonijiet. Għandha stant, naħseb li għandna nkomplu nafsu u nevitaw il-cues tal-trailers kieku kanna nalqu il-frontieri għadha stant Jean-Claude, ziz kollegi mistednin huwa importanti li jkollna strateġija għall-Afrika. L-Afrika trid tkun waħda mill-prioritajiet għall-Unjoni Ewropea minn issa għal l-snin u ġejn qarib. Aħna neħtieġu żjed investiment ġa hemm pakkett mill-Kummissarju Mimizza li ħajkollu impatt bl-40 biljun tiegħu. Il-Kummissjoni deċidiet li tirdoppja l-investiment fil-Libja minn 200 għal 400 miljun iżda fadlinna iżjed x'naqtfu. Nastaf fil-budget tal-Unjoni Ewropea li jmiss il-modija miftuħa mill-Kummissjoni b'appoġġ tal-Parlament Ewropew jeħtieġ ikompli jistaħħaħ. U dan irridu nagħmluh il għaliex l-unika alternattiva li għandna hija dik li nejnu tkabbir illi neqirdu l faqar fl-Afrika illi nevitaw illi l-ġenerazzjonijiet ta' Afrikani li jmiss jitilfu it-tama illi jgħixu f'pajjiżhom illi jgħixu b'mod dinjitus illi jkollhom kumpaniji li jħolqu il-benessri l-għana u l-impigi. Bekk irridu nħarsu lejn l-Afrika mhux bil-lenti Ewropea iżda bil-lenti Afrikana. B'hekk stidinna fil-Parlament Ewropew il-President tal kummissjoni tal-Unjoni Afrikana, Mr. Mustafa, Antonio Gutierrez, il-President tal-Kosta tal-Evolju, Wattara, sabiex niddiskudu din is-sħubija il ġdida Fil-fat kanna zjara Tunezija, Milux, u apparti il-Prim Ministru għal-Zarraj għanna il-Speaker tal-Parlament tal komita Ekonomika tal-Istati tal-Afrika tal-Vant. Isser irridu naraw nużaw anki l-arfin tagħna. u nitilqu Diplomazija b'saħħitha mill-att ekonomiku, kulturali u akademiku aħna nagħmlu ma' Sur Juncker fuq ir-rwol importanti li sta' jkollha diplomazija ekonomika Ewropea fil-soluzzjoni tas sejbien tal-problemi l-Afrika. Nistgħu naħseb nsibu joint ventures, nħolqu eh, impriżi żaru medji anki bl-appoġġ tal-Bank Ewropew għall-Investiment. Jiena nirringrazzjak hawnhekk għal il-President tal-Bank Ekonomiku Ewropew għal-ħidma tagħkom, Iva, Jean-Claude kellu raġun meta daħal bħala President tal-Kummissjoni fejn qal illi għandna bżonn ta' politika. L-Ewropa, l-Kummissjoni Ewropea ma jistawx ikunu il-burokrazija, iridu jkunu il-politika, il-politika illi tindika modija. Jiena nemmen illi din il-modija marbuta mal-Afrika, mal-iżvilupp tal-Afrika, bi preżenza kull ma jkun iżjed fl-ħita tal-Afrika, ġewwa l-Afrika fil-fatt u mhux attiv bħal ħadd ieħor ta' konolidazzjoni iżda biex hawnhekk ikonna rapport fost pari bejn aħwa illi ftehmu aħjar meta mqabbla ma' popli illi ġejjin minn kontinenti iżjed imbeda. Jiena nittama li l-proposti li din niddiskutu illi l-Kummissjoni Ewropea imbdiet jisibu konsens anke fid-dawl tas summit bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana ġewwa Abidjan fil-Kosta tal-Obvorju fit-tmiem tax-xahar ta' Novembru. Fil-25 ta' Marzu fis-summit bejn l-istituzzjonijiet Ewropew u l-Kapita Statu Gvern ta' 27 pajjiż iffirmaw ġewwa Ruma dikjarazzjoni solenni biex nerġgħu nibdew l-Unjoni. Fost il-prioritajiet kien hemm indikata l-immigrazzjoni u għada jkun hemm bil qedem madwar l-istess mejda tal-Kunsill Ewropew l-istess atturi illi daħlu għal dan l-impenn u ħajkollhom l-istess responsabilità li jikkonfermaw din ir-rida politika. Fil-bidu tal-intervent tiegħi fis-summit sejjer nafas fuq l-importanza li nissuktaw b'dan il-messaġġ u għal-waqt li nieħdu deċiżjoni li nagħtu tweġibiet konkreti li ċittadini tagħna. Illi qegħdin jitolbu unjoni li tista' tħarishom, illi tista' tkompli tikkonferma l-valuri tagħha mhux biss fuq il-karta iżda b'mod konkret jiena nemmen illi l kollaborazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea minn dan il-lat hija ta' importanza straordinarja iżda diġà f'bosta stati membri qegħdin immexxu din l-idea li nħarsu lejn l-Afrika b'determinazzjoni kbira, viżjoni ta' prospettiva. Il-problema mhix il-lexieren ta' eluf ta' migranti li jistgħu jaslu illum huma l-miljuni ta' nies li għal bosta każijiet differenti li semmejt jistgħu fis-snin li ġejjin jitilqu mill-Afrika illa li ikunu disperati u jħarsu lejn it-tramuntana b'hekk importanti li naġixxu nintervjenu llum issa. Irridu għal dastant ikollna strateġija b'saħħitha. Jiena ċert li Jean-Claude Juncker illi issa ngħaddi l-mikrofonu sejjer ikun jista' flimkien miegħi kapaċi jħares u jiddefendi l-politika tal-Unjoni Ewropea biex jirnexxinna inħarsu b'attenzjoni kbira lejn l-Afrika, l-istabilità lejn il vat Nofsani, l-istabilità lejn il-Mediterran biex nagħtu tweġibiet għad ħassib ta' ċittadini tagħna iżda anke biex nagħtu messaġġ l-interlokuturi tagħna li jisabu fuq tal-Mediterran illi l-Ewropa hi trid tkun u sejra tkun ħabib, interlokutur politiku ta' min jistriħ fuqu illi flimkien inkunu nistaw nibnu ġejjini ta' tama għal tfal tal-Europa, tfal tal-Afrika, tfal tal-Fat Nofsani. Grazie. Presidente, carissimo Antonio. President Antonio, President Pittella. Zimmer. Onorevoli Zimmer. Onorevoli membri, eccellenzi signori. Sfortunatament ma nistax nitkellem bl-sinna t-tiftijaj. Il-Lussemburgiz illa li ftit minnkom biss jitkellmu il-Lussemburgis u għal stant ħan iprofa nesprimi ruħi bil-lingwi l-oħra li aħna imdorrin bihom bil-Ġermanis l-ewwel. Sinjuri għal ewwel darba matul ġimgħa li għaddiet ingħata il-masters fil-ġestjoni tal-frontieri kien hemm Iktar minn 20 zazah li kienu edin jistudjaw fis sitt universitajiet Ewropej u nistgħu naraw li dan kien prova illi issa ftaħna kapitlu ġdid fil-politika tal-immigrazzjoni illi flimkien mal-Frontex aħna qegħdin naraw li għandna bżonn illi naħdmu flimkien fuq il-ġestjoni komuni tal-frontieri tagħna. Flimkien ma' ħafna minnkom aħna rajna li ftit iktar minn sena aħna rnexxielna illi niksbu dak illi 20 sena ilu ma kienx possibbli, jiġifieri illi konna gwardja tal-kosta Ewropea. Din qiegħda tikkontribwixxi ħafna sabiex aħna niżguraw nagħtu garanzija ta' protezzjoni għall frontieri. Palissa hemm xi 1700 frontiera li qed tkun koperta minn dawn il-gwardjani. 977 fil-Greċja, 102 fl-Italja, 65 fil Spanja u apparti minn hekk hemm pool ta' 1500 persuna li qegħdin ehm, jaħdmu eh, propju ma' din l-assoċjazzjoni aħna rridu nieħdu bis-serjetà il-Gwardja tal-Kosta u diġa qegħdin nagħmlu hekk. Fiħdan il-politika tal-immigrazzjoni aħna nasbu illi dejjem ikunu gwidati mill- responsabilta u mis-solidarjetà dawn iż-żewġ prinċipji għal din raġuni aħna matul il-kampanja elettorali qegħdin nagħmlu ċara li ma nistgħu nabbandunaw lil ħadd speċjalment dawk li qegħdin fil-bżonn, ma nistgħux naraw illi aħna ikun hemm pajjiż li jiddeċiedi kemm ħajassumi r-responsabbilta fil-kwistjoni tar rifuġjati u nixtieq ngħid illi aħna rridu verament ngħidu li fl-Italja u fil-Greċja kull minuta hemm eżempju ta' xi tfisser solidarjetà Ewropea u fil-Greċja wkoll nies li qegħdin jagħtu dan l-eżempju wkoll u Greċja u l-Italja ma nistgħux inħallhom waħedhom jaqtfu għal rashom. Il-Kummissjoni qed tassum responsabilità wkoll qiegħda tgħin lil dawn iż-żewġ pajjiżi. Fil-Greċja u fl-Italja aħna kellna dawn il-punti ċentrali tal-qod ta' riċezzjoni fejn aħna qegħdin naraw li hemm esperti wkoll min-naħa tal-istati membri li ntbagħtu biex jaħdmu hemmhekk bosta pajjiżi oħrajn, pal-Austria u kulħadd ta' tamir modern, li ta' tamir modern, fl-istessin aħna qegħdin naraw li dawn in-nies fil-fatt kienu qegħdin ikunu interċettati iktar. Kien hemm 8% ta' nies li kienu reġistrati biss u issa sena wara qed nirreġistraw 100% ta' nies li qegħdin jaslu. Naħseb li għandna bżonn ta' iktar kontroll biex ikunu nistgħu namlu ġestjoni tajba tal-immigrazzjoni. Il-refugġjati naturalment qegħdin jirriskjaw ħajjithom aħna qegħdin nippruvaw Nużaw rizorsi tagħna kollha biex ninsalvaw xi madwar il-ħajja ta' xi madwar 500,000 persuna. U għandna wkoll ftehim mat Turkija illi wassal ukoll biex in-numru ta' refuġjati li ġejjin mill-Turkija għall Greċja naqas mod konsiderevoli. Bi 19% na In the last year alone, over 6,000. F'din l-aħħar sena, bosta bosta Sirjani meta possibilità jaslu l-Ewropa mit-Turkija fil-fatt 29,000 persuna ġew relokati mill-Greċja u l-Italja. Mhux ħafna iżda huwa pass storiku għall-ewwel darba huwa possibbli issa illi nkomplu b'dan il-pass sa' settembru tal-2017. Is-solidarjetà iżda ma timxiex f'direzzjoni waħda biss, kull pajjiż irid jieħu semu fir-responsabilità. Mikael hemm min jirrifjuta, il-Kummissjoni għandha responsabiltajiet tagħha wkoll u rejna bil-proċeduri ta' ksur il-ġimgħa li għaddiet illi bdejna illi aħna qegħdin nieħdu responsabiltajiet tagħna bis-serjetà. Mela jiena ma nieħu l-ebda gost meta nibda proċeduri ta' ksur. nemmen li s solidarjetà għandha tiġi l-ewwel qabel kollox mill-qalb. Jekk le konna nżommu ma' deċiżjonijiet vinkolanti. Irridu insibu soluzzjonijiet sabiex nsewwu il-sitwazzjoni għal-ġejjieni. Il-proċeduri huma komplikati, twal, u l-applikanti mhumiex trattati bl-istess mod f'kull stat membru. Xi sistemi nazzjonali tal-ażil huma ġenerużi minn oħrajn. Dan iħeġġeġ l-asylum shopping. Aħna irridu nifmu li s-sistema mhix taħdem tajjeb taħt pressjoni, għandna bżonn ta' sistema robusta li tgħin lil dawk l-istati membri li effettwati mill-ġeografija għajnuna u rifuġju u assistenza. Din kienet il-bażi għall proposta tal-Kummissjoni sabiex nirriformaw il-sistema komuni tal-azil. Aħna għandna proposti ankrati fil-liġi internazzjonali u din nippruvaw nbidlu l proċeduri kollha tal-liġi tal-azil mill-kondizzjonijiet tal-uħa għal regoli ta' Dublin li nidentifikaw responsabilta' Hemmhekk ukoll irridu narmonizzaw l-istandards tal-Unjoni Ewropea u nwaqfu ċaqli sekundarju u l-forum shopping li żguraw illi jkun hemm ġlieda kontra l-abbuż. Dan is-sewwa tas-sew meħtieġ u rridu nkomplu nafsu l qudiem Huwa ta' pjaċir illi l-President tal-Parlament qiegħed imexxi x-xogħol il qudiem fuq dan is-suġġett u nirringrazzja il-presidenza Maltija kif ukoll dik preċedenti Slovakka u dik li jmiss Estonjana talli ħadmu biex in nimxu li l-in mill-impass li jem, Istirdu nsibu kompromess bilanċjat u il-sistema tal-azil ssir waħda illi tagħmel sens. Signori, Meta nitkellmu dwar l-immigrazzjoni manna qatt ninsew illi wara n-numri u l-istatistika hemm nisa, irġiel u tfal illi kieku żgur kienu jippreferu illi jibqgħu f'pajjiżhom flok ma jitilqu għalhom it-triq biex jaħarbu mill-miżerja, vjolenza u mill-gwerra. U għalhekk hija responsabilità tagħna bħala Ewropej biex niżguraw li dawn il-persuni jista' jkollhom futur aħjar f'pajjiżhom imma minflok ma joqogħdu jaqsmu l-Mediterran jirriskjaw ħajjithom u illi jgħinu lill-traffikanti jistanew. U hija għal din ir-raġuni li aħna saħaħna l-kooperazzjoni tagħna mal-pajjiżi ta' oriġini ta' transitu kif għadu kif qal il-President Tajani u mal-pajjiżi eh, kuġini tagħna Afrikani. Is-sena li għaddiet aħna ħloqna qafas ta' subija ġdid ma' l-Afrika il-ġlieda kontra traffikanti s-saħħet eh, bl-appoċ tal-Aġenzija Ewropea tal-Frontieri u tal-Kosta u eh, ta' bosta operazzjonijiet fil-Mediterran jiena insellem minn il daw kollha illi formaw parti minn dawn l-istrumenti kollha li jinħalqu l-Europol, jipparteċipa fil-missjoni Sofija, daw kollha illi Eh, u ma parti mill-Aġenzija Ewropea tal-Frontieri u tal kosta se jagħmlu biċċa xogħol verament eċċellenti. Mingħajrhom ma nafx nagħmlu, mingħajrhom ħafna nies oħrajn kieku tilfu ħajjithom ittieħdu miżuri biex niffaċilitaw ir-ritorn ta' immigranti illegali lejn il-pajjiż oriġini tagħhom. Il-programm imniedi mill-Organizzazzjoni Internazzjonali Immigrazzjoni bl-appoġġ finanzjarju tal-Kummissjoni diġà permetta iktar minn 4,000 immigranti imwaħlin fil-Libja li morru lura fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom. Il-ftehim ta' riammissjoni qed ikunu eh, nnegozjati negozjati mal-Marok, in-Niġerja, Tunezija u l-Ġordan. 200 miljon euro se jkunu mobilizzati fl-2017 għal azzjoni fil-Afrika ta' fuq, fossom fil-Libja, fil-Eġittu, fil-Tunizija. Il-Fond Fiduċarju għal ta' urġenza l-Afrika mobilizza madwar 1.9 biljun ta' euro dawn huma eh, għal proġetti li diġa ġew approvati bħal pereżempju ma' Niger, ma' Senegal u s-Sudan ta' Isfel Jiena proponejt ukoll pjan ta' investiment estern għall-Afrika u l-pajjiżi ġirien. Jiena nittama li l-kolleġislaturi iħaffu sabiex dan isir operazzjonali minn issa sa' settembru. Aħna iddeskrivejna u ktibna wis klim sabiħ dwar il-kooperazzjoni bejn l-Afrika u l-Europa. Issa rridu ninvestu fil-post sabiex l-Afrika tkun tista' tagħmel il-parti tagħha biex tirrealizza l-ambizzjonijiet tagħha hija f'sentejn għamilna ħafna biex ikun hemm ġestjoni aħjar tal-aspetti differenti tal-fenomenu tal-immigrazzjoni. Imma ma nistawx nieqfu noqogħdu bidejna fuq zaqna u laqqas ma rridu li tonqos is-solidarjetà aħna rridu nkomplu naħdmu u nikkonsolidaw il-sissien illi ħlaqna. Jiena saqsuni jekk kien issodisfatt b'dak li għamilna sissa, iva, iva u le, għaliex tanta għad baqa xisir u dana kollu irridu nagħmluh flimkien. Grazzi. Merci. Merci beaucoup. Grazzi ħafna sur President tal-Kummissjoni Aziz Jean-Claude, grazzi għal klim tijak, anki għal l-appoċ li tajtna u għal l-impen, l-impen mod partikolari f'dan il assam partikolari kif għatlek eh, inti tista torbot fuq l appoġġ tal-Parlament Ewropew. U issa Jena senati il-mikrofonu l senjura Rappresentant Oli, Vice President il-Sinjura Mogherini, ma qabel ma natija il-mikrofonu nirringrazzja u koll għall-impen taħħa u għaxxol kollu li hija tamel anki fl-Afrika biex eh, tipprova twassal soluzzjonijiet lil eh, dawk li biex tejnu jgħinu lil dawk in-nies li qegħdin jaħarbu minn pajjiżhom Eh, mill-desert, etc. dan huwa diġà messaċ pozittiv għal dawk illi qegħdin jaħarbu mill-pajjiżhom minħabba l-ġuħ, minħabba l-terrorizmu, minħabba l-gwerra. Jiġifieri dan tagħha huwa impenn serju u hemm bżonn ukoll li l-impenn min-naħa tal-Unjoni Ewropea mhux biss mill-istituzzjonijiet imma l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. U issa jiena nagħti mill-ewwel il-mikrofonu lis-Sinjura Mogherini. Segwe il tuo esempio, parlo in italiano. Uh, visto che... Grazie ħafna Antonio, ħanna hu l'esempio ti ha, ħan scalam bit Ma Maħabba li għannu interpretazzjoni bit-Taljan. Nixtri ringrazzjak ħafna Antonio, minn qalbi tal-li inti ħejjejt din il laqgħa tal-lum u grazzi wkoll talli sibt biex tistieden il-ħafna mill-imsieħba tagħna li qegħdin jaħdmu magħna b'mod intensiv fuq eh, il-kwistjoni ta' ġestjoni ta' sitwazzjoni diffiċli. Ħafna drabi mhix qed nitkellmu fuq dejjem fuq emerġenza, iżda fuq il-bini ta' sħubijiet ħalli flimkien fuq il-livell globali nagħmlu ġestjoni ta' fenomenu verament komplikat, verament qed nieħu gost li għandna l-Ministru Soraġ kif ukoll bosta imsieħba oħrajn internazzjonali minħabba li dak li għamilna f'dawn l-aħħar tliet snin u nofs naħseb illi sar anke grazzi għall kooperazzjoni ehm, ma' kulħadd. Nixtieq li nibda bi-storja personali. Ġurnata qabel is li kelli Għawek bħala komissarju kien 3 ta' ottubru tas sena 2014 u lejla tina kont l-ambedusa biex nfakkar il-ħajjiet tal-dizastru u tal-inċident traġiku ħafna li kien sar fil-Mediterran. U jiena kelli f'moħħi ċar ħafna dak li għal Jean-Claude anka b'mod ċar, ġifiri li hija tal-mistħija l-Unjoni Ewropea qiegħda tala għajnejha quddiem dawn il-ħajjiet ta' nies li qegħdin jintilfu u n-nies li qegħdin imutu fil-Mediterran, fil-baħar tagħna tal-Mediterran u anke fl-Afrika ta' fuq hemm min qiegħed jistħi minħabba n-numru ta' nies li ġejjin fl-Ewropa. Jiena dejjem stħajt anzi minħabba li kien hemm numru ta' nies li tilfu ħajjithom u għamilna ta' birruħna li ma qatt ma sar xejn. U jien aktar gburija b'Ewropa li qed tiddefendi u tipprova salva n-nies milli jmutu kull persuna li tmut hija huwa sinjal ta' telfa lina l-koll. Ek kif għal Jean-Claude kif qalu Antonio wkoll, e aħna bdejna b'kapitlu ġdid. Fl-ewwel qabel kollox aħna ċċettajna l-fatt li l-politika tal-immigrazzjoni, l-ġestjoni ta' dan il-fenomenu u responsabilità tal-Unjoni Ewropea. Jiena niftakar tajjeb ħafna meta konna wasalna biex tajna l-kompetenza kważi esklusiva tal-Istati Membri Nazzjonali jiena naħseb illi flimkien irna xina verament nimplementaw din il-ħaġa li min ħajjiġi fl-Ewropa ħajjiġi fl-Ewropa u mhux fi stat membru partikolari jew ieħor, ġifieri li hija responsabilità tagħna il-kol kemm aħna minħabba li għandna jkollna viżjoni realistika li ċittadini kollha Ewropej, l-istati membri kollha Ewropej jridu jaffaċċawha din. Jiena naħseb li għad ħafna affarijiet x'nagħmlu speċjalment biex ikun iktar solidarjetà fuq il-livell intern, e kif qal Jean-Claude u kif qal Antonio wkoll, din hija ġlida politika li aħna rridu nimplementaw iżda hemm ukoll responsabbilta esterna li rridu nassumu wkoll. Jiena niftakar ukoll bistaġib kbir meta indunajt li l-immigrazzjoni qatt ma tpoġġiet fuq l aġenda tal-Ministri tal-Affarijiet barranin sa ilu dan huwa fenomenu globali illi għal kollu bżonn ta' azzjoni esterna koordinata fuq il livell tal-Unjoni Ewropea b'tali mod li jkun hemm strumenti waħdina li, li fil-fatt ikunu anka strumenti differenti fl-istessin ħalli ikunu skont il-bżonn. Aħna żviluppajna ħames azzjonijiet fundamentali fuq il-pjan tal-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea ħalli bekk ikun hemm il-azzjoni esterna min-naħa tal-Unjoni Ewropea minħabba li fuq nerġanajt fuq il-level estern minħabba li hemmhekk irnexxina navanzaw iżda fuq il-level internat fanna ħafna x'namlu biex insalvaw il-ħajjiet ta' dawn ir refugjati u l-immigranti milli jitilfaw ħajjithom fil-baħar. Aħna dawk qegħdin naraw sissa maħniex qegħdin natu każ ukoll in-nies li qegħdin jitilfu ħajjithom anka fid-deżert u ma jaqsmu d-deżert. Il-ġimgħa li għaddiet l-awtoritajiet tan Niger u l-Unjoni Ewropea salvaw il-ħajja ta' mit eh, mar nisa u eh, tfal illi kienu abbandonati fid-deżert mingħajr ikel mingħajr ilma mingħajr xejn aħna salvajnijom u grazzi għal ħidma eh, flimkien mal-autoritajiet ta' Niger u l-organizzazzjoni dinija tal-migrazzjoni aħna irnexxilna nofrulhom alternattiva illi jgħixu b'dinjità jew inkella jmorru lura lejn Niġer Kien kienu l-gwardja tal-kosta tal-Libja wkoll illi salvaw il-ħajja ta' 23,000 persuna, nies li aħna ħarriġna grazzi għall-operazzjoni Sofija. U tajna l-opportunità li l-ħbib tagħna tal-Libja jkollhom iktar kontroll fuq il fruntieri tagħhom. Kien xi ħaġa importanti biex insalvaw il-ħajjiet tan-nies niġġieldu kontra traffikanti tal-bniedem u anke nerġgħu nagħtu daqsxejn ta' iktar flessibilità u arja lil dawn is sajjieda wkoll. Kienu mijiet ta' eluf ta' nies li rnexxin aħna nsalvaw milli jmutu fil-Mediterran Jiena tkellimt ma' mara illi għażlet illi titla fuq eh, dajsa fuq dinki isu bil-bitfall tagħha u anke kienet ilha wkoll kienet t-riski ħajjita u kienet taf illi jista jisirek. Jekk ikun hemm om illi tiddeċiedi illi tirriskja ħajjita u ddik ta' tfal tagħha huwa minħabba li hemm inċentiv qawwi, hemm dak il-push factor verament qawwi aħna irnexxina eh, insalvaw il-ħajjiet ta' mijiet tal-uf ta' nies. Issa mhux biss iridu nsalvaw, min iridu nipproteġuhom ukoll. Jiena kburija ħafna bix-xogħol li għamilna flimkien mal-UNHCR u anka flimkien mal-Ministru Seraġ u l l tagħna Libjani issa qed ikollna aċċess ukoll għal kampijiet ta' detenzjoni fil-Libja, kampijiet fejn il-kundizzjonijiet ta' għixin huma verament drammatiċi u l-aċċess li ingħata lil L-Assoċjazzjoni tar-Refuġjati wkoll hija xi ħaġa importanti ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nsalvaw il-ħajja ta' dawn in-nies u dan huwa ta' vantaġġ għalina wkoll. Dan jista' joffri l-opportunità wkoll biex aħna nagħtu l-opportunità li dawn in-nies jerġgħu jmorru lura lejn il-pajjiżi tal-irġini tagħhom bl-għajnuna tagħna. Kien hemm iktar minn 4500 persuna nisa tfal illi reġgħu marru lura blajnuna tagħna dan huwa grazzi għal fatt li l-Unjoni Ewropea finanzjat u tkompli tiffinanzja l preżenza tal-UNH Eh, sijar fil-Libja dan huwa xogħol verament diffiċli u aħna grazzi għal ħidma tagħna mal-awtoritajiet Libjani qed jirnexxina nagħmlu dan ix-xogħol. L-istess ħaġa nkamma Niġerja meta kien hemm iktar minn 2600 persuna li reġgħu marru lura lejn in-Niġer grazzi għal proġett li kien iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea flimkien mal-OIM. L-IMO. Aħna nixtieq u li l kemm jista' jkun l-organizzazzjonijiet illi qegħdin għamlu traffikar tal bnidem hekk kif qed nagħmlu permezz tal-proġett u Sofija kien hemm iktar minn 500 dajsa illi nqerdu istanka fuq l-art mhux biss fuq il-baħar. Nidda xtiq ringrazzja lill antonio tali qed li prosi ta' xogħol namal nagħmel fl-Afrika għal darboħra ftit ġematilu ilu rġajt kont l-Afrika u tajna 50 miljun euro lill forza konġunta tal-pajjiżi tas sahel minħabba illi permezz ta' dawn il-flus l-awtoritajiet ta' dawn il-pajjiżi stess jista' jkollhom kontroll aħjar u jiġġieldu b'mod iktar b'saħħtu kontra t traffikanti tal-bnedmin, traffikanti tad drogi u kriminali oħrajn. Aħna dawn kienu l-proġetti li kienet jifukaw fuq il-fat li rridu nagħtu iktar seta u tarif lil dawn l-awtoritajiet minn maħabba li mingħajr l-għajnuna tagħhom żgur li xogħolna ħajkun iktar diffiċli wkoll. Issa raba punt, irridu wkoll indirizzaw dak dawk ir-raġunijiet li qegħdin iġelu lil nies sabiex jitilqu minn pajjiżhom dan huwa punt importanti ħafna aħna qegħdin investu b'mod intensiv ħafna biex niżviluppaw l-Afrika b'mod ekonomiku, b'mod soċjali, anka inħarsu il-klima, niġu l kontribut tal-klima, dawn drittijiet tal bnidem dawn kumma koll affarijiet li l-Afrikani jriduhom, li aħna nixtiequhom ukoll u li aħna minħabba li aħna verament rib tagħhom aħna ġirien tagħhom m'hemmx kontinent li huwa aktar qrib l-Afrika minna. Aħna naħseb li ħafna drabi jisna nagħmlu distinzjoni bejn it-tramuntana u eh, l-nofsinhar. Iżda hemm pajjiż tal-Unjoni Ewropea Malta li huwa iktar fin-nofsinhar mit-Tunezija pereżempju, ġifieri ma nistgħux naqtam linja dritta u ngħidu li dawn din fin-nofsinhar ta', eh, l-Ewropa. Jiena naħseb li hemm min qed isemmi wkoll li hemm ta' pjan Marshall għall-Afrika, naħseb li l-pjan Ewropew li għandna bħalissa huwa tajjeb ukoll minħabba li għandna investimenti interni u esterni li nedejna hemm ukoll kumpaniji privati li beħsibhom jibdew jinvestu fl-Afrika bil-lajnuna tal-Unjoni Ewropea wkoll u l-ħaddiema li għandna fl-Afrika qed naffukaw anke fuq l iżvilupp demokratiku, soċjali, ambjentali, iżda anke diġitali. Fl-Afrika għandna responsabilità konġunta l kemm aħna u dan huwa propju punt li wassalni biex nitkellem fuq l-aħħar kumment li xtaqt naqsam magħkom kelli l-okkażjoni wkoll li nissieħbu aħna ma' pajjiżi msieħba illi aħna fil-fatt om combat di kienet idea Ewropea. Naħseb li llum nistgħu ngħidu li kienet idea tajba illi Trus maquda fil-fatt mexxin f'din id-direzzjoni illi jiffukaw fuq il-mentalità ta' sħubija u mhux naraw illi l-pajjiżi tan nofsinhar kontra dawk tan nofsinhar, tan tramutan din kontra dawk tan nofsinhar, issa li jkollna azzjoni iktar komplessa fuq livell ehm, Ewropew illi tkun implementata fl-Ewropa fil-Mediterran ħalli naħdmu anke mal-ibsieħba tagħna ta' dan ir reġun u anke fil-kontinent Afrikan ħabba li huwa kontinent ġar tagħna ħuna wkoll. U naħseb illi dan huwa propju wieħed mill-oqsma fejn aħna nistgħu nerġgħu innedu din is-sistema ta' ġnus maquda. Għandna responsabilità konġunta mhux biss irridu nieħdu il-frontieri u s-sigurtà iżda illi nassumu responsabilità għal l-iżvilupp sostenibbli u sigurtà sostenibbli. L-Unjoni Ewropea qiegħda tagħmel parti tagħha nerġgħu naraw l-ewwel riżultati f'Agades fit-Tramuntana tan-Niġer il pont fejn tista' tidħol fil-Libja Is-sena li għaddiet kienu għaddin jgħaddu 70.000 persuna. Din is-sena għaddew 5.000 persuna. Ġifiri, wara s-sena ta' xogħol bis-serjetà aħna rnexxin naqsu dan in-numru. Hemm ħafna xogħol li tfadlilna nagħmlu, iżda naħseb li fl-aħħar wara snin saħ ta' ħidma aħna ninsabu fi triq tajba grazzi għall appoġġ ukoll tal-istituzzjonijiet kollha aħna ħanibqgħu nagħmlu parti tagħna. Grazzi. Grazie Federica. Grazie ħafna Federica. Issa nixtieq nistieden lill-ewwel Ministru tal-Gvern tal-Libja nixtieq li nirringrazzjah li aċċetta l-istedina tagħna sabiex nitkellmu fuq il-problemi ta' wieħed mill-iktar problemi importanti ta' pajjiż illi hija tibati. Bata u għadu jibati, aħna nixtiequ illi huma il-Libja jibqgħu jkunu protagonisti fil-ħidma u l-kooperazzjoni ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika. Sur Prim Ministru għal saraġna li fidejk.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 Biex nibda nixtieq eh, nirringrazzja lis sur Antonio Tajan, il-President tal-Parlament Ewropew, għall-istedina li eh, għamlinna biex nipparteċipaw f'din il-konferenza nixtieq ukoll nesprimi l-ringrazzjament tiegħi lill-Parlament Ewropew lill-Unjoni Ewropea eh, għall appoġġ tagħha Eh, fil-Libju u anki l-appoċ l konsens presidenzjali għal ixtanna jgħat jgħina biex nizguraw ikun hemm is-sigurtà dini opportunità għalija biex nirringrazzja lill stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea li qegħdin jagħmlu sforzi kbar biex issaħħu l-kooperazzjoni bejn il-Libja u l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Nirringrazzja lill gvern Taljan illi ħadem Eh, għatih biex jagħti għajnuna diretta u investa direttament f'pajjiżna biex jiġilet kontra traffikanti l-immigrazzjoni illegali u anke biex ikun hemm żvilupp lokali fil-Libja, sinjuri. Il-Libja minkejja il-problemi li għaddejja minnhom tagħti importanza kbira lill immigrazzjoni illegali u l-konsegwenzi tagħha Din hija sitwazzjoni verament eh, komplikata bosta dimensjonijiet umanitarja, sigurtà, sigurtà u anke ekonomiċi. Imma minkejja dan kollu anki jekk dawn il-persuni qegħdin eh, f'pajjiżna b'mod illegali għandhom bżonn għajnuna minima, servizzi minimi sabiex jistgħu eh, jgħixu ħajja deċenti. Wieħed ma jistax isolvi il-problema tal-immigrazzjoni illegali eh, sempliċement billi indirizza l-aspetti tas sigurtà, irridu nejnu wkoll il-pajjiżi ta' oriġini, pajjiżi ta' transitu sabiex isibu il-mezzi, u anki li l pajjiżi fuq livell ekonomiku u soċjali sabiex il-pajjiżi ta' oriġini ikunu jistaw ikollom odo taħjar biex jġessiċu dawn il-flussi. Jiena irrid ukoll nirringrazzja lill gvernijiet tal-Ġermanja u tal-Italja li jenuna permezz ta' svilup ta' proġetti ekonomiċi fil-pajjiżi ta' oriġini u dana jenuna għaliex eh, il- eh, il-possibilità il-possibilitajiet ekonomiċi illi qegħdin jagħtuna jgħinuna illi għalmenu nżommuhom il dawn in-nies minn fuq għom imutu fil-Mediterran. il-pajjiżi Ewropej qegħdin jiffaċċaw problemi serji minħabba eh, l-immigrazzjoni il-Libja tiffaċċa dawn il-flussi migratorji u m'għandix il-mezzi biex eh, tiżdexxixxi dawn il-flussi migratorji u tissodisfa l-bżonnijiet eh, tagħha fuq livell ekonomiku, soċjali, kura tas-saħħa sabiex eh, tkun tista' toffri servizz minimu ta' kura tas-saħħa lil dawk li jaslu f'pajjiża batem problema ta' drogi, tal-traffikanti, kontrabandisti, networks illi jridu jkunu smantellati f'pajjiżna biex nevitaw illi dawn il-vitmi jiġu vittamizzati darbtejn f'pajjiżna għaliex is-sitwazzjoni minkejja kollox għadha fraġli ħafna. Barra minn dan kollu, iż-żieda fin-numru tal-immigranti qed ikollu impatt negattiv fuq it-tessut soċjali u ekonomiku f'bod partikolari fin-nofsinhar tal-Libja Sinjuri, il-Libja għanda frontieri ta' iktar minn 4.000 km fuq il-bahar, il-frontieri huma enormi u l-ġestjoni ta' dawn il-frontieri jitolbu mezzi kbar kemm fuq livell finanzjarju anke f'termini ta' riżorsi umani. Dana naħseb jista' jifhemkom xi problemi immensi qegħdin niffaċċaw il- il-protokoll ta' ftehim illi eh, ġi firmat bejn il-Libja u l-Italja u importanti ħafna sabiex aħna kunu nistaw ikonna pjattaforma elettronika biex nġestixu dawn il-flussi migratorji. Aħna naħsbu li din l-inizjattiva hija importanti ħafna u l-ġlieda fil-fema tagħna għandha tibda minn nofsinhar tal-Libja u anki permezz ta' ehm, xogħol illi jsir ma' pajjiżi illi huma wkoll rib tagħna dana kollu jitlob il-flus sabiex insaħħu il-punti taqsim ta' frontiera fuq livell tal-frontiera ta' nofsinar. Eh, Mistaxilu aħna għamilna talba uffiċjali lill-Nazzjonijiet Uniti sabiex inneħu l-embargo minn fuq il-Libja sabiex inkunu nistaw inwetqu il-ġlieda tagħna kontra l-flussi migratorji u nittolbu lill-Parlament Ewropew biex jappoġġana fil-Nazzjonijiet Uniti il-gvern ta' konsens nazzjonali huwa verament eh, kuntent u japprezza ħafna l-appoġġ kollu li l-pajjiżi Ewropej qegħdin jagħtuna u aħna il koll irridu illi dawn il-nies uh, illi qegħdin jiġu f'pajjiżna jintlaqgħu sew u importanti illi konna wkoll ftejmiet mal-pajjiżi ta' oriġini u dan sabiex dawk il-pajjiżi itejbu l-kondizzjonijiet ekonomiċi sabiex inni dawn in-nies ikunu jistgħu jibqgħu f'pajjiżhom. U eh, dana eh, eh, jistajjena u kol biex ikonna ċentri aħjar ta' akkoljenza, aħna nixtiequ l-esti li konna ftejmiet bilaterali biex eh, il-koll nkunu nistaw naħdmu it fit eh, u jkun namlu sforzi koordinati. Il-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali hija responsabilta nazzjonali, reġjonali u internazzjonali. U għalhekk aħna nitolbu li tiġi organizzata konferenza internazzjonali taħt il-patroċinju tal-Nazzjonijiet Uniti u l-Unjoni Ewropea biex jappoġġaw l-isforzi multilaterali biex ninsab soluzzjoni. Sinjuri, aħna konvinti li s-soluzzjoni għal din il-problema hija tinsab fl-ismantellament tan networks tal-traffikanti U eh, dan ifisser li jrid ikun hemm iktar sigurtà fil-pajjiżna bħala pajjiż ta' transitu imma anki wkoll fil-pajjiżi ta' oriġini. U għalhekk appoġġ ekonomiku jista' jgħinna ħafna sabiex aħna nkunu nistgħu niżviluppaw eh, proġetti lokalment li jħolqu impjiegi li jista' jgħinuna mbagħad nassorbu numru akbar ta' persuni illi jistgħu ikunu Eh, kandidati għall-immigrazzjoni palma tafu eh, l-isforzi li qegħdin namlu waħna tistaw tarawhom is sagrifiċi li qegħdin namlu fil-ġlieda kontra l-vjolenza u l-terrorizmu. U eh, aħna nixtiequ illi il-komunità internazzjonali wkoll tagħmel sforz biex jenuna sabiex nkunu nistgħu nkomplu naħdmu mixjin f'din id-direzzjoni aħna nixtiequ illi l-appoġġ tagħkom ma jeqafx. Dinja opportunità għaliex aħna l-kol kemm aħna nifmu kemm is-sitwazzjoni serja u għalhekk il-kol kemm aħna qegħdin nistennew verament li intom tagħmlu sforz kbir sabiex tenuna biex inkomplu nippruvaw nsibu soluzzjoni. Grazzi. Ministru per questa testimonianza. Grazzi ħafna Sur Ministru ta' tal-kontribuzzjoni tijak u anka ta' dak illi Inti għamilt uh, fil-ħidba tiegħek mal-Parlament Ewropew, il-Libja dejjem tista' serra fuq um, l-appoġġ tal-Ewropa. Aħna flimkien nippruvaw insolvu dawn problemi komuni. Qabel ma naddu għaż-żewġ rawndi, biss nixtieq li nistieden xi ftit rappreżentanti ta' istituzzjonijiet Ewropew nittamaw illi intom tkunu tistgħu iżommu mal-ħin illi huwa allokata likom tant għandna mistednin illum ma nistgħux inkunu wis flessibbli Nibdew bl-ewwel intervent min-naħa tar-rappreżentant speċjali tal-ġnus maquda responsabbli l-immigrazzjoni internazzjonali Louisa Arber. Thank you, Mr. President, Excellencies, Honorable Members of Parliament. Eccellenzi, Signori, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew. Jiena nishtu ningrazzja l-Parlament Ewropew tal-organizzaw din il-konferenza f'mument verament importanti issa li bdejna niżviluppaw compact globali għal migrazzjoni sigura u regolari. Naħseb li intom tafu b'dan il-proċess illi ħa jilħaq il-fulkru tiegħu fis-sena 2018 fil-ħarifa tal-ġus maquda. Issa qabel ma nitkellem fuq il-progress nasab aħjar nitkellem fuq xi ftit mill-kwistjonijiet kritiċi li żgur li ħad titkellmu dwarhom matul din il-konferenza u naħseb li għandhom bżonn aktar attenzjoni bħal pereżempju ġlida kontra dak li qed jikkawża l-immigrazzjoni irregolari, ġlida kontra l-immigrazzjoni irregolari illi nippromovu l-integrazzjoni u r-ritorn. Fuq livell globali, aħna din naraw li hemm kriżi u fis-sena 2017 kif taf intom tajjeb ħafna kien hemm xi 2400 irġiel nisa u tfal illi tilfu ħajjithom fir-rotot migratorji madwar id-dinja aktar minn 70% minnhom tilfu ħajjithom fil-Mediterran. Apparti minn hekk hemm eluf ta' nies illi qegħdin jiċċaqalqu minn posta l ieħor b'mod legali qegħdin iħallsu t-taxxi qegħdin jaħdmu b'mod legali u mbagħad jekk ikun hemm bżonn jekk jixtiequ jerġgħu jmorru lura lejn djarhom b'mod illegali. Iżda hemm ħafna individwi li huma disprati u allura jippruvaw jagħmlu minn kollox biex ikollhom iktar dinjità barra minn pajjiżhom. Il-motivazzjoni tagħhom, il-pressjoni fuq eh, l-għażla tagħhom li huma affarijiet li jiġalhom jiddeċidu jekk għandhom xi ċaqalqu minn pajjiżhom dawn huma kollha raġunijiet differenti kolli ngħid. Hemm min qed jaħrab mill-persekuzzjoni u mill-kunflitt armat, hemm min qed jaħrab minn problemi kbar bħal faqar, ġuħ, l-effetti tal-bidla tal-klima jew nkella kombinazzjoni ta' dawn il-fattur li għadni kemm semmejtilkom u naf li ftit minnhom forsi raw l-ewwel artiklu ta' Dikjerazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem illi jgħid illi kull bniedem huwa l-istess huwa ugwali u għandu l-istess drittijiet. Iżda aħna ma nistawx nikkonkludu li daw kollha illi qegħdin u qegħdin jagħmlu dan fuq bażi volontarja u nkella qegħdin jagħmlu dan biss raġunijiet ekonomiċi, jiena naħseb illi hemm ħafna raġunijiet komplessi li jistgħu jiġelu lill-individwu biex jemigra. U naħseb illi għal raġuni mhux biss iridu jkollna ġestjoni aħjar tal-flussi migratorji, iżda nippruvaw innaqsu fejn fejn huwa possibbli dawn in-numri. L-adozzjoni tad dokument li kien adottat f'Ottubru ta' sena li għaddiet, aħna għedna l-immigrazzjoni għandha tkun għażla u mhux xi ħaġa li ma tistax ikollok alternattiva oħra ħliefa. Aħna nafu li identifikajna numru wkoll ta' affarijiet li qed jimmotivaw l-immigrazzjoni, pereżempju promozzjoni tal-Aġenda ehm, ta' Żvilupp Sostenibbli kif ukoll implementazzjoni tal- affas ta' drittijiet tal-bniedem dan kollu jista' jgħin ħafna sabiex innaqsu ftit mill pisi li jista' jwassal biex ċertu nies jitilqu minn pajjiżhom iżda l-iżvilupp fih innifsu mhuwiex ħa jeqret l-immigrazzjoni jew inaqqasha kompletament. Neħja kompletament, m'għandux ikun dan l-antana, aħna rridu nifaċilitaw kemm jista' jkun immigrazzjoni sigura u tajba, naħseb li laqas ma aħna din nitkellmu fuq ir-restrizzjoni jew it-tneħħija ta' dan kollu jgħina naħseb li rridu narfu l-inċentivi li qegħdin jattiraw lil dawn in biex jagħmlu hekk dan kol jinkludi l-ekonomija underground illi fil-fatt qiegħda tipprovdi ċertu attrazzjoni kol. Mela hija nitkellmu wkoll fuq il- il-patterns tal-immigrazzjoni. Naħseb illi lantana huwa illi aħna naraw illi nipromovu dawn il passaġġi għall migrazzjoni legali ħalli bekk insaħħu wkoll il-kapaċità f'dan kollu anke permezz tal-input u parteċipazzjoni tal immigrazzjoni. Sa sena 2020 l-Unjoni Ewropea ħatħabbat wiċċama tnaqqis ta' ħaddiema U ħajkun hemm ukoll b'ħafna nuqqasijiet ta' ħaddiema fil-informazzjoni teknoloġija. Jiena naħseb li hemm bżonn li jkun hemm aċċess għas-suq tax-xogħol li qed nipprovduh permezz tas-sistema tal-karta l-blu. Iżda jiena naħseb li dan m'għandux ikun ristrett L-faċilitazzjoni tal-aċċess dan jista' jwassal l-iktar opportunitajiet għal monibilità fis-suq tax-xogħol kif ukoll għall-għanijiet tal-aqda tal-familja dan kollu jista' inaqqas il-bżonn illi jkun hemm ħafna illi jippruvaw jiċċaqru b'mod irregolari u fl-istessin jekk naħdmu b'dan il-mod nkunu nistgħu nissodisfaw il-ħtieġa tas-suq tax-xogħol illi ħafna drabi issa qiegħda tkun sodisfatta mill-ekonomija underground. Ir-ritornu riammissjoni, eċċellenzija verament importanti għall gvernijiet speċjalment illi qegħdin jilqgħu lura n-nies. Iżda dan għandhom ikunu qed isiru dawn ir-ritorni b'mod eh, sigur u bid-dinjetà. Ma nistgħux aħna nfarfru fuq ħadd ieħor, ir-ritorni għandhom ikunu konsistanti mal prinċipju tan non refilmo l-aħjar interess tat tfal kif ukoll il-proċess hekk kif suppost isir. Regoli ġusti għandhom ikunu implementati b'mod ġust u dawn verament kienu importanti ħafna fil- tpoġġew fil-qofol tal-valuri Ewropej u importanti anke għas-suċċess tal-proġett Ewropew. U naħseb ironikament dan huwa verament eh, wieħed mill-iktar fatturi li qed jiġbed lil dawn in-nies jekk il-valuri tagħna ħajkunu iktar dajfa biex aħna nippruvaw nbutaw l-bot minna dawn refuġġat naħseb illi jistgħu nitilfu l kredibilità tal-proġett Ewropew u l-prezz inħarħalsu ħajkun oli wisq. Nixtieq nitkellem fuq il- dawn il dan ir-razzizmu fl europa li jgħet jiżdied, aħna nafu li l-immigranti qishom qed ikunu pinġija aktar bħala dida u li ma jixrilhomx il-protezzjoni tagħna. Jekk aħna maħniex għall-indirizzaw dawn il-problemi, dan jista' ixaqleb u jitfadel li biss fuq l-immigrazzjoni u jnessina l-effetti pozittivi. Jena naħseb l-Unjoni Ewropea għandha taħdem iktar kontra ir-razzizmu, tippromovi l-integrazzjoni ta' suċċess tal-immigranti billi noqogħdu attenti għal dawk l-affarijiet li huma vulnerabbli u anka nqisu x'inhu t-tiġijiet ta' dawk il-pajjiżi li qegħdin jilqawhom. Nafhom li ftit mill-pajjiżi l-iktar sinjuri stanaw daqshekk grazzi l immigranti kol ma naħsibx li illum il-ġurnata dan ma jistax jerġa' jiġri jew nkella għalfejn ma narawx l-immigrazzjoni bħala opportunità naħseb illi r rispett ta' wedijiet politiċi minna tal-Istati Membri Ewropej ħajkollhom bżonn ta' approċċi bbażati fuq sforz kollettiv fuq is-solidarjetà wkoll. Ħalli bekk ikun hemm ħidma siħa bejn pajjiżi kollha relevanti jekk hux il-pajjiżi tal-oriġini transitu jew destinazzjoni. Ħalli bekk nkun nistgħu niffaċilitaw il-mobilità umana b'mod sigur u b'mod tajjeb ukoll u jiena tistana bil-ħirqa li naħdem flimkien magħkom u nilħaq dan il-għan. Grazzi ħafna, Sur President. Very much, Mrs. Arbor, for your speech. Please, we need to respect the time. Grazzi ħafna, Signora Abe. Segwi, eh, zommu l-ħin għax eh, fl-erba l-President Juncker irrit jitlaq mill-Parlament għalhekk għandna 10 minuti għal kelliema li baqa. Issa nibdew bil-President tal kumitat tar reġuni is-Sur Markula. Presidenti, rappresentantoli, sinjuri, aħna għanna il-fiduċa ta' ċittadini tagħna u għanna fidejna l-istennijiet tagħhom għal daqstant inħoss il-bżonn li nisħaq għal dar boħra qudiem il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea kemmu importanti u kbir l-impatt tal-ġestjoni tal-flussi migratorji fuq il-reġuni municipalitajiet. Jena nirringrazzja s-Sur Tajani tal-istiden il-ħafna sintki u nies li rappresentaw l-Komitat tal-Reġuni biex jirrapportaw mill-esperjenza tagħhom dwar il-ġestjoni ta' kriżijiet, l-integrazzjoni tal-immigranti u il-ġlieda kontra ir-radikalizzazzjoni anki fiħdan il-komunitajiet tagħhom stess Jiena ġejt illum minn Tessaloniki u minn Ateni fejn il-tqajt ma' ċittadini u anke membri tal-gvern lokali li jaħdmu fuq il-frontieri tal-Vant. Ħafna membri tal-komitat tagħna u kollu ma' esposti direttament mill- Ehm, sintku ta' Katania fl-Italja u għal sintki oħrajn fil-Greċja u fil-żoni tal-madwar. Ew najdu kifini situazzjoni kważi 90% ta' dawk l-immigranti illi jaqdu ir-rotta tal-Mediterran ċentrali jaddu mill-Libja u ma sposti għal kontrabandisti u attivitajiet kriminali. Mill-banda l-oħra il-Mediterran tal-Fant Eh, li libanu per eżempju Turkija għaddejjin minn ċirkostanzi partikolari li jitolbu appoġġ finanzjarju mill-Unjoni Ewropea. Mill perspettiva ta' qafas leġislattiv aħna nemnu illi bil fuq ir-riforma tar regoli ta' Dublin huwa meħtieġ iċ-ċittadini jridu Unjoni Ewropea li tħarrisom effiċjenti u tkun stabbli u li jkollna sistema ta' azil komuni għall-Ewropa ħafna bliet u reġuni huma mill-quta mill-flussi migratorji imma għandhom ukoll il-potenzjal li l-om soluzzjoni għalhekk hemm bżonn ta' solidarjetà u iktar kooperazzjoni interistituzzjonali kif proponna illum il-Parlament Ewropew hemm ħafna x'isir u aħna lesti li naħdmu. Ħantikom eżempju tal-xogħol eh, li qed nagħmlu fil-każ tal-Libja F'dan l-isfond l-Assembleja tagħna bdiet eh, proġett fi ħobija ma' Sinski eh, Libjani, l-uniku livell ta' gvern eh, elett b'mod demokratiku fil-Libja. Aħna għanna il-membri tagħna sintki mir-reġuni ta' Flandes u Mursija Meħlen, Trieste, Villa Real u Nikosija u oħrajn li illum edin jgħinu l kollegi tagħna Libjani jorganizzaw taħriġ, eżerċizzji prattiċi sabiex joffru futur għall libli u reġuni tal-Libja. Kollegi, jina rrit nikkonkludi billi najt li meta nitkellmu dwar il-ġestjoni tal-immigrazzjoni għanna nitkellmu kol dwar l-integrazzjoni tal-migranti f'attivitajiet lokali bżonn ta' xogħol umanitarju u eh, fuq dana jaħdmu ħafna volontira li qegħdin jikkollaboraw. Palma tafu approach wieħed l-applikat għal kulħadd mhux idea tajba għalhekk hemm bżonn li nsibu soluzzjonijiet apposta um, li jiġu applikati lokalment. Għalhekk hemm ħafna volontira li qegħdin ukoll jaħdmu mal-rappreżentanti lokali li hum li ġew eletti għalhekk aħna rridu nagħmlu dawn l-affarijiet realtà u nirringrazzja għal darbohra lill president Tajani għal din l-inizjattiva aħna lesti li nkomplu naħdmu flimkien. Grazzi ħafna, grazzi tal-li eh, sħaqt tant fuq il- xogħol illi jagħmlu l-entitajiet lokali, il-komuni, il-municipalitajiet, il-provinċi eh, biex eh, flimkien nippruvaw insolvu il-problema tal-akkoljenza tal-immigranti u rifugġati. Issa nagħti l mikrofonu lill president tal kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew, eh, Sur Dassis, għaliex din wara kollox hija kwistjoni soċjali wkoll kienet il-Viċi President eh, Mogherini li semmi dan l-aspett ukoll ħan nisimgħu l-opinjoni u l-kontribut tal-President tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew. Grazzi ħafna sur President Tajani. L-ewwel net eh, jiena nilqa l-inizjattiva li ħattu li torganizzaw din il-konferenza importanti fuq il-ġestjoni tal-immigrazzjoni suġġett illi huwa verament importanti għas soċjetajiet tagħna kollha nixtieq ukoll ningrazzjakom tal istidin l-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew eh, biex nipparteċipaw b'mod attiv din il-konferenza għall problema tal-immigrazzjoni tinsab kullim kienu diskorsi fuq l-immigrazzjoni ħafna drabi ma tantx ikunu bbażati fuq il-fatti jinfqu dawn influenzaw il-ħajja ta' kuljum fil-pajjiżi kollha. L-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew ilu jappella favur politika ta' migrazzjoni legali u riforma eh, ġusta u effiċjenti tal-sistema ta' azil komuni għall-Ewropa Imma l ewwel net il-ridu namlu distinzjoni bejn il-problemi tal-refugġati u tal-immigranti ekonomiċi. Fuq il-refugġati, aħna Ewropej obbligati, għanna ob obbligu morali għaliex il-ċiviltà tagħna stess, l-ispazju tal-libertà tagħna u rispett ta' drittijiet fondamentali u għalhekk moralment aħna bil-fors irridu nagħtu l-ażil li persuni li qegħdin jaħarbu mill-gwerra u mill-mewt imma aħna wkoll obbligati minħabba raġunijiet oħrajn għaliex il-pajjiżi kollha tagħna huma firmatarji tal-Konvenzjoni ta' Ġinevra tal-1951 dik il-konvenzjoni tfaslet biex jintlaqaw refugġati mill-vant u illum edin naraw li hemm pajjiż fil-vant illi ma jridx jilqa refugġati l-Unjoni tagħna ta' 27 eh, li fihom bejnietom 500 miljon eh, abitant. U kienu impenjaw ruħom illi fl-2015 illi eh, jirrilokalizzaw 160 elf persuna u li jaċċettaw eh, numru ta' persuni li huwa ekwivalenti ta' 0.035% tal-popolazzjoni tal-taħħom u huma huma obbligati illi e, iddaħluhom il dawn in-nies illi huma fil-fatt e, qegħdin jitolbu protezzjoni internazzjonali na nirringrazzja l-President tal-Kummissjoni Ewropea l-Kummissjoni kollha kemmi tal-li ħadu l-inizjattiva illi resqu qoddim il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea u bdew il-proċedura sħiħa kontra dawk l-istati membri li mhumiex qegħdin jirrispettaw l-obbligi tagħhom f'dan il-qasam. Il-Keze jħoss illi hemm bżonn illi nagħmlu riforma ġusta, effikaċi u effiċjenti tal-reġim tas-sistema Ewropea tal-Azil. Din hija proċedura li toffri eh, garanziji ehm, u li tkun ukoll affidabbli u effiċjenti li tagħti aċċess legali l-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal rispett ta' persuni li huma vittmi tal-persekuzzjoni. Issa fuq l-immigranti ekonomiċi dawn huma każ ieħor, każ differenti. Forsi hemm eh, xiren, eh, xiren ta' miljuni ta' nies li jixtiequ jemigraw lejn l-Unjoni Ewropea. Ejjew ma nkunux ipokriti, ma nil nilqawhom il-koll ngħidu l-affarijiet kif inhuma meta wieħed ħares lejn is-sitwazzjoni demografika xorta waħda għandna bżon tal-emigranti imma jridu jaslu permezz ta' proċess ta' immigrazzjoni regolari u biex dan issir il-kooperazzjoni bejn mamma pajjiżi terzi hija meħtieġa u essenzjali u biex il-kooperazzjoni tkun effiċjenti fil-ġlieda kontra il-kawzi fil-qalba tal-fenomen tal-migrazzjoni li l-in mill-investiment li smajt s-sur Tajani semmi u anki s-Sinjura Mogherini imma li l-innu kol minn dawn l-investimenti li huma iva meħtieġa mannix ninjoraw laqas id-dimensjoni politika, istituzzjonali u amministrattiva ta' l-istabilità u tal-prosperità f'dawn il-pajjiżi għalek irridu naġġustaw l-istrateġija mill-ġdid sabiex natu appoċ akbar u iktar immirat f'dawn it-tlet Eh, oqsma riżoluzzjoni tal-konflitti u t-tisħiħ tal-istat, il-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem u fl-aħħar net l-iżvilupp tas-soċjetà ċivili. Issa, fuq il-gwardji tal-frontiera u tal-kosta fl-Unjoni Ewropea mhix ħaġa normali illi huwa eh, responsabilità ta' l-istati membri fuq il-frontiera. Illum eh, il-pis qed jaqa' fuq dawk ta' nofsinhar imma da pitada jista' jkunu oħrajn illi huma waħedhom iridu iħarsu il-frontieri tal-Unjoni waħedhom. Din hija responsabilità komuni għanna l-Frontex u Frontex s-saxħa, s-saxħet imma xorta għad baqa farijiet sabiex nindirizzaw uh, dawn il-problemi Bat, li refugjati u l-immigranti irridu jkunu integrati fi soċjetajiet lokali hemm bżonn li nipromuovu il rispett ta' dawn in-nies li qegħdin jaslu u li nalmu lilhom li jirrispettaw lilna. L-immigranti u r jistaw jistgħu jkunu integrati eh, permezz ta' politiki soċjali globali ġifiri rridu nqisu l-problemi illi dawn il-nies jiltaqgħu magħhom fis-soċjetajiet tagħna u anzi aħna rridu impoġġu lilna nfusna eh, f'postom dawk li jitolbu lajnuna soċjali jew dawk li jitolbu jew eżempju om waħedha li ma taħdimx Umbat aħna nkunu nistaw nifmu li mhuwiex possibbli illi ikollok integrazzjoni armonjuża tal-immigranti fis-soċjetà fejn ħafna ċittadini qegħdin jgħixu fil-faqar u l-miżerja. L-organizzazzjonijiet tas soċjetà ċivili għandhom rwol verament importanti u huma wkoll iridu jaqdu rwol importanti sabiex jiffaċilitaw iktar eh, komprensjoni bejnietom, akkoljenza aħjar u integrazzjoni ta' dawn l-immigranti. Aħna nifmu il-problemi li jiffaċċaw dawn l-immigranti, problemi umanitarji u koll u inna nitkellmu dwarhom minn meta faqqat il-kriżi għalhekk fil-2015-2016 delegazzjonijiet tal-Kumitat tagħna marru fi 11 stat membru tal-Unjoni biex jiltaqa' mal-organizzazzjonijiet tal-soċjetà ċivili li jaħdmu mal-immigranti biex nidentifikaw il-problemi, il-bżonnijiet, il-fallimenti, il suċċessi il-prassi tajba. Il-għan aħari tagħna huwa illi natu kontribut utli fit-tfassil tal-politiki tal-Unjoni Ewropea. Aħna, sur President, maħniex qed nistennew illi eh, jew nipretendu li għandna soluzzjonijiet kollha, ma soluzzjonijiet jaslu permezz ta' dialogu permanenti mal-organizzazzjonijiet kollha li jirrappreżentaw is-soċjetà ċivili organizzata u eh, s soluzzjoni mbagħad żgur tkun il-sintesi ta dawn l-elementi kollha. Irridu jkunu deċiżi fuq livell nazzjonali fuq livell Ewropew u dak kollu li jingħad fuq dawn iż-żewġ livelli jrid jitqies. Grazzi. Grazie. Grazzi ħafna, Sur President. Issa biex nagħlqu din l-introduzzjoni qabel ma nibdew ir-round table. Nati il-mikrofonu lil Sur Turk żewġ jew minuti u mbagħad il-Viċi President tal-Bank Ewropew għall-Investiment Eh, sur Skanna Pieko. Grazzi, Sur President, se niprofa nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun. Il-biraħ kien jum dinji tar-refuġati. Il-ġurnata meta aħna noħorġu bl-istatistika annwali tal-UNHCR u dana fakkarna illi id-dinja edha verament għada imwera. Jiġifieri 65.6 miljon persuna illi huma spostati għal raġunijiet differenti, violenza, gwerer, etc. Imma importanti wkoll illi naqsmuhom dawn iċ-ċifri żewġ terzi jiġifieri iktar minn 40 miljun huma spostati internament. Ma jistgħux jaqbdu jitilqu minn pajjiżhom minn dak 17 miljun refuġati illi iħasbu lill-UNHCR madwar 84% eh, jiexu fl-ifqar partijiet tad dinja u mhumiex qed jiġu lid-dinja l-Ewropa. Ħannaqsam magħkom xi żewġ jew tliet ħsibijiet importanti. L-ewwel nett waħda mill-akbar kisbiet tal-umanità huwa l-azil li wieħed jagħti l-protezzjoni lil dawk li għandhom bżonn hija l-Konvenzjoni tal-1951 illi ehm, propju tinkludi dik il- dan il-prinċipju. Tinsewx il-li dan għatfassal wara it-tini gwerra dinjija. Tini net, il-refugġati ifakruna illi aħna neħxu f'dinja fej kullħat jiddependi fuq xurxin. Spazju fejn il-lokali jiltaqa mal livell globali u nafu li għaw ħafna sintki għawnek, kummissari reġjonali illi jaħdmu propju ma din ir-realtà ta' kuljum biex jagħmlu dak li hemm bżonn li jsir favur il-refugġati u l-immigranti xuħut iqisu il-wassa ta' refuġati pala teddida l-identità tagħhom. Xuħut minnom daw probabbilment qatt ma ltaqgħu mar refuġat u naħseb illi hemm bżonn illi nitkellmu magħhom u nurruhom li r refuġati ma jridux jiġu biex jisirqulna xi ħaġa jistgħu jikkontribwixxu u jikkontribwixu żgur mhux forsi jekk intuhom l-opportunità u jekk niżguraw illi jkun hemm programmi xirqa għall-integrazzjoni tagħhom. Għalhekk ma niskantawx illi l-Assemblea Ġenerali tal-Nazzjonijiet Uniti fl-1946 iddikjarat il-problema tar refugġati bħala problema li għandha tħassibna l-kol fuq livell internazzjonali. Mbagħad ngħidilkom illi memmebda de, de dubju illi il- il-futur isserra fuq il- il-multilateralizmu. Hemm bżonn ta' qafas multilaterali. Intom bħall-Unjoni Ewropea eh, wittejtu tri imma rajna xġara fl-2015 u tal-limna u intom fil-fatt eh, aħna prezentajna sensilla ta' proposti l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha li jitħlu f'ħafna dettal dwar il-Sistema Komuni Ewropea tal-Azil u eh, aħna verament ħerqanin li naħdmu magħkom fuq dan fuq livell globali kif qalet is-Sinjura Arbor. Hemm opportunità li tiġi darba biss biex natu ħajja dak il liġi adottat is sena li għaddiet f'New York waqt il-laqa għolja tal-mexxejja bid-dikjarazzjoni dwar ir-rifuġati u l-immigranti. L-Assemblea Ġenerali tal tal-Buna biex nħol u kompakt globali għal refuġati u dan irrit jaħdem u aħna ħerqanin li naħdmu ma'kom il-kol biex naraw kif dana jista jaħdem dan il-kompakt għaliex wara kollox il-ġejjini tal-umanità qed iserraħ fuq dan. Grazzi. Thank you very much for your contribution, Mr. Turk. Grazie, Sur Turk. Issa, naddi il-mikrofonu l-Vice President tal-Bank Europol Investment. Grazie. Grazie, Sur President tal-Parlament Europeo, President tal-Kommissjoni, Eccellenzi. Aħna bħala Bank Ewropew għandna rwol nġestixxu l-immigrazzjoni bil-intervjenu fiħdan u l-barra mill-Unjoni Ewropea. bħalma tqal l-immigrazzjoni ekonomika kienet u għada kustin importanti għall-Unjoni Ewropea. Għadastan turizm nibnu reżiljenza b'saħħitha mid-deswila f'dawk il-pajjiżi li nifaċċaw instabilità ekonomika b'appoġġ għal investiment li appoġġa tkabbir Dan huwa essenzjali għal medda medja u twila biex nagħmlu dan l-Unjoni Ewropea titadem flimkien tuża il l-għodot kollha li għandha dispożizzjoni tagħna biex nilħu iċ-ċirkostanzi speċifiċi fl-IB aħna qegħdin nużaw ir-riżorsi tagħna nkunu attivi fiħdan u barra l-Unjoni Ewropea biex nindirizzaw dawn it-tiġijiet fl-2016 firmajna investimenti għal valur ta' 84 biljon, 84 biljon minnhom kienu proġetti barra l-Unjoni Ewropea. Appoġġajna anki proġetti barra iva l-Unjoni Ewropea u xuħuta diġa qegħdin naraw riżultati tagħhom ħawaslu il-maħjar, sanitazzjoni aħjar 6.7 miljun persuna 1.2 miljon dar ħajkollhom l-elettriku, 250 elf dar ħajkollhom enerġija minn sors rinnovabbli, 1.2 miljon ħajkollhom riżorsi ta' trasport aħjar, ikun hemm madwar 700 elf impjieg aħjar u appoġġat b'dan l-investiment. Dan l-investiment se jżid reżiljenza ekonomika u jittratta l-eruq tal-kawżi tal-immigrazzjoni, iżda neħtieġu sejrin nagħmlu iżjed. L-Unjoni Ewropea ħana nappoġġaw l-isforzi tal-awtoritajiet lokali u reġjonali biex nintegraw il-flussi tal-immigrazzjoni permezz ta' estensjoni ta' termini speċjali għal dawk l-investimenti favur l-immigranti biex nagħti eżempju din għatu appoġġ il-Stat Ġermanista Brandenburg biex jibnu akkomodazzjoni tista' tiġi trasformata l qudiem f'akkomodazzjoni għall-istudenti jew faċilitajiet għall komunitajiet dawn huma akkomodazzjoni għall-immigranti li l-qudiem jiġu mibdula faċilitajiet differenti fil-politika tan-nofsinhar fil-Balkani aħna żviluppajna l-inizjattiva Resilienza Ekonomika. Din l-inizjattiva sejra iżid b'mod sostanzjali l apposti li IB li żewġ reġjuni konċernati apparti il-xogħol regolari tagħna il-ħanatu anki il sidbrin addizzjonali taħt l-inizjattiva ta' resiljenza u waslu 15 biljun investimenti ġodda sal-2020 u dasant il-mobilizzazzjoni fil-reġjun ħat il il-35 biljun. Din l inizjativa nemmnu li tista' tkun l-ewwel pass tal-pjan ta' investimenti li għadu kif issemma. Din l-inizjattiva hija waħda illi hija l-medda twila bdejna istanki proġett ta' 6 miljun proġettu Libanu, l-Ġordan fil-xatt tal-punent eh, tal- anki illi jistgħu jappoġġaw posta impjiegi permezz għal-investiment ta' 600 miljun. Anki l-pakket tal-immigrazzjoni tal-ACP botot finanzjari għolja biex ngħinu lil l-avvanz tal-komunitajiet li żjed foqra ħajkun hemm elf eh, fil-fatt torri fil-fatt bil eh, l-enerġija mix-xemx għal impatt fuq 4 miljun persuna. Il-ġestjoni ta' suċċess tal- uh, tal-migrazzjoni rikjedi l awtoritajiet lokali reġjonali l-komunitajiet imprenditoriali l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea l-organizzazzjonijiet internazzjonali jaħdmu l-kol flimkien biżjed mod effettiv. għana ħerqanin nagħmlu dan il-bank Tana huwa l-iżjed bank multilaterali attiv fir-reġjun għandna kuntatt fuq il-post, nafu l izviluppar li hemm għandna l-esperjenza floti ta' self nistgħu nagħtu assistenza teknika li hemm meħtieġa biex inkun nistgħu immexxu qudiem dawn il-proġetti għandna l-istrutturi eżistenti diġà fuq il-post biex dan jibda jaħdem sa minista bla post tagħkom u fis-subija magħkom ilkoll aħna nistgħu u sejrin nagħmlu iżjed biex inġibu prosperità lil daw kollha fir-reġjun u biex nuża eksur tajjani l-ewwel kollox nġibu t-tama. Grazzi. Grazie mille, ringrazio tutti gli autorevoli. Grazie, nixen ringrazzja l mistedna illustri kolla li kalna għal din il-laqa, il-ġurnata dedikata l-immigrazzjoni, nixen ringrazzja u kol maħom l-funzjonarji kolla tal-Parlament Ewropew li kontribwew fil-twastil ta' dan l-avveniment, ringrazzja l-interpreti, ringrazzja l-membri tal-kabinet CI, specialment l-verpetini u l ringrazzja l-gruppi parlamentari kollha li kunu parti attiva fil-ħolqien tal-effettività anki ta' dan id-dibattitu sana dwar konferenza stampa tal-President Juncker, il-Rappresentant Oli Mogherini u jiena jgħid il-kellim fil-sala stampa. U ħajibdew minnu fih round tables, u għada fuq ġestjoni tal-azil u l-immigrazzjoni li se titmexxi f'din is-sala ħajkun hemm qed immexxi il-President tal-Kummissjoni għall affarijiet Ċivili, l-libertajiet ċivili, eh, sul-Munax, u il-roundtable liħor fil-PHS, faċċaħta puntu tana, u ħatkun għedha tmexxi il-kap tal-Komitat tal-Iżvilupp l honorable McAvan. Grazzi, nċedi s-sġu l-President Murajsa biex ikun jista' jibda il-fazi li jmista dan id-dibattitu. Grazzi mill-ġdid il-kulħadd.